Colleagues, can I, I'm going to have to start the meeting. Kollegi, kolli nibda il-laqa xanna l-komissarju ġej fil-9 u nofs, kolli jitlaq sal-10 u nofs, u għalek nħedġiġkom biex ma naqrux mill-ħin tiegħu u ma netilfux mill-prezenza tiegħu. Jekk permettuli naddi issa l-avviżi tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi. Okay, two bits of good news. Tajja wis, żewġ aħbarijiet tajbin, għalmenu waħda minnhom żgur li tajba. Segretarjat Liberali u Kristin għat jistennew li jkollhom tarbija u għalhekk aħbarijiet tajbin sa tmiem ta' Awwissu. And the second bit of news. U t-tieni aħbar hija li Sinjura Deborah Serrakjani saret il-President tar reġun fej Trieste. Ma nistax najt li sem tar reġun kollu għax twil ħafna ma nax nipronunċi aħjajt il-President imma huwa reġun fejem Trieste. On the report by Lura għal rapport mill-laqa tal-koordinaturi fuq in-nomina tar-rapporters l-ewwel il-proposta għal direttiva fir-rigward il-vetturi li jkun hemm fit-toro li ċirkolaw mal-Unjoni Ewropea skont id-dimensjonijiet awtorizzati fuq il vjaġġar u l-piżijiet awtorizzati l-SND jaħdem fuq dan fuq il-proposta regolament fuq il-finanzjament il finanzjament multianwali għall-Aġenzija Marittima fir-rigward it-tnaġġis li jiġi mill-bastimenti ser jaħdmu fuqu il-ħodor. Hemm ukoll rapport mhux leġislattiv fuq dokument tal kummissjoni fuq il-protezzjoni f'każ ta' insolven ta' solvenza ma kienx hemm reazzjoni għal dan mbagħad fuq dokument ta' ħidma fuq l-implementazzjoni numru 6 tal-sikurezza fuq it-toroq għal strategija għal min jindarab f'inċident il strategija hija li l-President ħajmexxi mistoqsija bil-fom b'riżoluzzjoni fuq is-sikurezza fit-toroq. Thank you. On opinions, there were a number of... Fuq l-opinjonijiet kien hemm numru ta' opinjonijiet u d-deċiżjoni kienet li ma neħdux azzjoni fuqhom, ħanflihom malajr malajr fuq l-appoġġ dwar l-intraċċar u l-satelliti, l-azzjoni fuq l-SMEs, l-istrateġija fuq l-iskart ta' tip plastik fl-ambjent, il-prassi kummerċali zlejali fuq eh, suq intern, dispożizzjonijiet komuni fuq l-IRDF, l-ISF, il-kozjoni, l-IAF, IRD u l-MFF, il-regolament fuq l-ispejjeż marbuta mal-komunikazzjonijiet fuq veloċità għolja, dawn kollha ma kienx hemm azzjoni fuqhom. Fuq il-finanzjament fuq medda twila ta' żmien tal-ekonomija Ewropea, deċiżjoni kienet li nistennew deċiżjoni mill-Kumitat Ekon u jekk il-Kumitat Ekon ser jagħmlu rapport aħna nagħmlu opinjoni. Jekk ma jagħmlux rapport, ovvjament ma kunx nistgħu nagħmlu opinjoni. 2030 il-qafas għal politika fuq il-klima m'hemmx azzjoni, rapport monetarju fuq il-Kroazja u anke fuq l istrategija tal-Unjoni Ewropea r-reġun tan-Danubju, l-ebda azzjoni, dokument ta' l linji gwida inċentivi finanzjari għal eh, vetturi għal karozzi li jkunu effiċenti fl-użu tal-enerġija, l-ebda azzjoni, mozzjoni e riżoluzzjoni minn Moscardini, Moscardini skont ir-regola 120 tal-regoli tal proċedura, m'hemmx azzjoni immedjata maħsuba għal dan. Li miss huwa l-feedback fuq il-proċedura ta' trialogu, il-koordinaturi ħadu deċiżjoni li fil-futur il-kumitat ser ikollu sessjonijiet bejn ikun hemm kumitat sħiħ iżda ser tsir in kamera, ma se tkun hemm xandra fuq l-internet. Kien hemm xi tħassib għax fil-aħħar laqgħa tal-kumitat li kienet fil-pubbliku kien hemm il-kunsill li kien qed jisma' u ovvjament konna qed niżvelaw l-istrateġiji kollha tan-negozjar tagħna. U għalhekk il-koordinaturi ddeċidew li fil-futur il-feedback fuq trialogu ma jsirx f'kumitat, isir f'kumitazz sħiħ imma isir in kamera. Fuq limitazzjonijiet fuq il-ħin tat-titjiriet, il-rekomendazzjoni kienet li ikonna smieħ ta' design minuta fit-18 ta' Ġunju U ser nistiednu żewġ assoċjazzjonijiet tal-linji tal-ajru, żewġ rappreżentanti ta' trade unions u l-awtorità tal-avjazzjoni ċivili mir-Renju Unit bħala rappreżentant tal-awtoritajiet nazzjonali. Barra minn hekk ser nistiednu l-Kummissjoni għal laqa fil-futur tal-koordinaturi biex tal-ġornana iktar fuq din is-sitwazzjoni. Fuq il-pakkett tal-aeroporti, il-mandat tal-, wassal biex il-koordinaturi deċidu li dan il-mandat naddu għal-vot, namlu iktar tard, fuq l-esperjenzi l-esperti esterni u l-istudji tagħhom id-deċiżjoni tal-koordinaturi kienet li nistiednu l-PPE u l-ħodor biex jażlu żewġ proposti mill hemm apparti l-talba li kien hemm il-President u l-Viċi President Koch. Fuq Dialogu strutturat mal-Kommissjoni, il-gruppi ħajprovdu input l segretarjat u jridu jagħmlu dan sa 8 ta' Mejju biex bekk il-President jista' jagħti tweġiba għal ħames mistoqsijiet li jkun stabilixxi l-President Rene fil-xogħol tiegħu. Fuq newsletter tal-Kumitat numru 7 ta' 8 ta' April u numru 8 tal ta' April il-koordinaturi kellhom jindirizzaw it-taxxi fuq il-linji tal-ferroviji min-naħa tal-Kummissjoni, imma l-Kummissjoni ħat istenna biex tirċivi tweġiba dettaljata mill-proċeduri ta' li ħadu mal-awtoritajiet Franċiżi. Fuq litra ta' Gigolt il-President Barroso, l-koordinaturi ħadu nota ta' litra ta' Sur Schulz u tistgħu taraw li tinsaf il-proposta fil fuq l iskartu dimensjonijiet tal-iskart. Fuq regolament tal-għajnuna statali, l-koordinaturi qablu li kunem tirar tal-regola 50 u talba tagħha u jiproporaw opinjoni bl-Ingliż biss fuq l-iskeda minħabba li l-iskeda voluta hija waħda eh, diffiċli ħafna u rridu nqablu għamadik dik tal-Kumitat Ekon. Bażikament qablu ma' dak kollu li qed isir fid-dibattitu u li kien sar fid-dibattitu qabel. Dan huwa l-avviż tal-President fuq ir-rapport tal-laqa tal-Koordinaturi, hemm xi mistoqsijiet fuq dan? Ok, Mr. Kanċan. Mr. Kanċjan, jekk jogħġbok. President? il bira tkellimna dwar is-suġġett tal-għajnuna statali pal mataf u konna ċari u tondi ħafna fuq dak li nixtiequ nimxu lejh. Jiena nixtieq ninsisti fuq dan l-argument tal-ftit għaliex qed naraw li kull ma jmur qed jistendi ruħu mhux biss lajnuna tal-kumpaniji privati u pubbliċi imma anke fuq l-infrastrutturi u din il biza dan il-mod li jiġi evalwat każ b'każ kwalinkwa intervent pubbliku Ewropew qed iwassal qed ixekkel il-possibilità li jniedem il-ġdid l-ekonomija għajma fuq saqajja. Għalhekk isa xi giljottina għal proġetti li jkunu meqjusa kas b'kas individwali. Għanna seja ta' Milan per eżempju li kiku kellhom roddu lura l-flus li nataw hemm il-biża li jfallu, għandna argumenti importanti oħra ma ġie estisu kollha l-infrastrutturi kollha. Walek fil-waqt li qed nagħtu bit blit l-oħra mbagħad qed immorru impoġġu f'diffikultà kwalinkwa tip ta' intervent pubbliku. Din xaġa importanti ħafna, xaġa urġenti u xi ħaġa li neħtieġ li niċċaraw mill-iktar fis possibbli. Grazzi. Sur kanċan, il-kjarifika hija ċara, kena diskussjoni twila il-bira fil-kumitat, l-opinjoni tal-kumitat ċara ħafna, ġifiri se jappoġġaw il-president, dak li jgħid il-president, il-president ser ikollu eh, kelma waħda, delete bl-Inglis biex tħassar u aħna ħanħallu għajek. Għanna qbil ma l-Komitat Ekon li huma wkoll se jippruvaw ħasru din il-biċċa u jekk hemm membri fil-Kumitat Ekon preżenti hawnhekk għandhom rwol x'jaqdu. Il-Kunsill qablu wkoll li jħassru dan il-punt ma nafx kemm nistgħu nagħmlu iktar biex inħassru xi ħaġa. Imma serraħ rasek li aħna nafu x'inhu ma diffikultajiet li din il-proposta ġib magħha speċjalment għal trasport pubbliku u għal trasport urban. Nafu biha, ċertament il-Kummissarju il-Kummissjoni jafu dwar dan meta nqisu dak li ġara l bira u nistenżom biss ma dak li għandna għanna l-artiklu 50 it-talba tal-artiklu 50 ġiet irtirata għaliex il-Kumitat Ekon serħonna rasna bċertu garanziji u memx għalfejn għod nidħol iktar fid-dettal fuq dan. Signora Lichtenberger. Grazie ħafna, komment jek permetti li fuq dan. Jekk ser ikun hemm konċessjonijiet motija lill-Italja li ikunu marbuta mas sida, aħna rridu naraw l-affarijiet ċari u tondu, mhux nipretendu li hija konformi ma l-ispirta l-ispirtu tal-konċessjonijiet li nagħtu s-soltu. Il-President, jiena mħassef fuq it trasport pubbliku l-element ta' dan importanti u mhux l-istatnajnu statali in ġenerali, imma ma nistawx nitfaw kollox kaffa waħda, naħseb li kulħadd jaqbel li l-għajnuna statali taqaf taħt id-Digicomp u ma jridu jħarsu għan. Tajjeb, kulħadd jista' jaċċetta il-rapport minna naħa tal-koordinaturi, tajjeb wisq. Kollegi, il-punt li misfuq l-aġenda tagħna huwa il-votazzjoni. Kulħadd għandu l-lista tal-karta tal-votazzjonijiet? Is-sur Sassoli u s-sur Higgins. M'għandhomx. Xaħat Taċċettaw li jollu subajom jew jdejhom biex juru l-vot? Tajjeb wisq. Għandkom il-karti tal-vot mela s-sur Sassoli biss m'għandux. Namlu verifika jek permettu li kollegi għal-votazzjoni, niftaħ il-votazzjoni. <laughs> Pay attention. Everybody voted. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Kulħadd kien qed jaħdem tajjeb, tajjeb wisq. Nistgħu nibdew il-votazzjoni. Il-rapport Higgins fuq rapport ta' inizjattiva propja fuq strateġija għal servizz ta' noll elettroniku u sistema ta' vinjetti stickers għal vetturi fif privati fl-Ewropa. Minu a favur? Kontra? Astenzjonijiet adottata. 13. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 14. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 15. Favur kontra, astensjonijiet, maddiċ. Kompromess wieħed, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. 25, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. 26, favur, kontra, astensjonijiet, namlu verifika fuq 26, votazzjoni miftuħa. nżidu vot għal min huwa favur. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa adottata. Adottata. 20 favur, 19 kontra, xissur Sassoli favur. Ah,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 kontra, astensjonijiet adottata. Emenda 26, favur, kontra, astensjonijiet u għaw irridu namlu verifika fuq l-emenda 26. Kulħadd vota nżidu vot għal min huwa favur, sur sassuoli, votazzjoni magħluqa għaddiċ bizbriċ. Spiċċajna l-istess vot kif kena qabel. Kompromess li ta' favur, kontra, astenzjonijiet adottat. 31 favur, kontra, astenzjonijiet adottat. Kompromess serba favur, kontra, astenzjonijiet adottat. 39 favur, kontra Astenzjonijiet. adottata. Kompromess 5 favur kontra Astenzjonijiet namlu verifika fuq il-kompromess numru 5. Votazzjoni miftuħa. sur Sassoli vota kontra dan id-darba. Kajħat vota, votazzjoni maluqa, adottat. 44 favur kontra astensjonijiet adottata 45 favur kontra astensjonijiet adottata 46 u 47 identici favur kontra astensjonijiet maddox 48 favur kontra astensjonijiet Namlu verifika fuq 48 jekk jogħġobkom. Votazzjoni miftuħa, sur Sassoli huwa kontra. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Kompromess 6. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottat. 50 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 52 favur kontra, astenzjonijiet maddix. 53 favur, kontra, astenzjonijiet adottata. 54 favur, kontra, astenzjonijiet adottata. 55 favur, kontra, astenzjonijiet adottata. 56 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 57 favur, 57 favur kontra Astenzjonijiet adottata 58 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ 59 favur kontra Astenzjonijiet adottata Erba. favur kontra astenzjonijiet adottata 3 ta' 2 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Hamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Sitta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Seba favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tminja, favur kontra astenzjonijiet adottata. Disa. favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 10 favur kontra astenzjonijiet adottata. 11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Vota ħari, votazzjoni miftuħa, tessur Sassoli, favur. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 34 favur, 5 kontra, l-ebda stensjoni adottata. Nifirħu l-Sur Higgins, il-rapporter. Next is the... Issa, sir, nifutaw għal eh, ftejjim bejn eh, l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea illi tirrevoka il-direttiva dwar restrizzjonijiet fl-aeroporti tal-Unjoni. Dawk favur, eh, ħanamlu dan b'mod elettroniku. Pero kullħat huwa favur ma nistax nifhem għal xiex ħanamlu votazzjoni elettronika. Pero votazzjoni miftuħa Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Mela il-mandat eh, inata b 38 vot favur u wieħed kontra. Issa naddu għal għal rapport ta' Sur Lightfried, il-votazzjoni miftuħa. Eh, jidher li rridu nagħmlu b'mod separat. Iva, ekku. Iva, din hija fil-fatt il qed nagħmlu qed nivvutaw eh, dwar il-rapport ta' Sur Lakefried. Kulħadd kuntent il-Sur Lakefried hemmhekk għandu il-mandat tiegħu. Issa il-parti tas Sur Jugas il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Sur Ugias ukoll għandu il-mandat. Issa, il-rapport uh, ta' Sur Kolicek Sempliċement uh, vot wieħed. Uh, Is-Sinjura Lichtenberger. Iskużawni, eh, eh, forsi jena mux edha eh, nlaħħaq sewa, jew mux għed nifem sew. Iżda l-biraħ ma ftemnix illi konna ser nivutaw fuq l-slot, issa irrealizzajt illi fil-fat tħawat u fimt ħażin għal xiex kont qed nivvota. Għalhekk għal ħodur nixtieq inbiddel il-vot tiegħi. Aħna kontra l-mandat ta' Sader. E, iva, fil-fatt dan ma jaffettwax ir-riżultat aħħari iżda ħadd nota tal-kummenti tiegħek. Biex inkun ġust, Sinjura Lichtenberger, jiena ħassejt u ħsibt li nistgħu nagħmlu kollox b'vot wieħed, però ma nistgħux nagħmlu dan il-mandat tem, pero għadda xorta minħabba tal-maġġoranza kwalifikata. Issa, il-rapport ta' Sur Kolicek, il-abbozz ta' deċiżjoni għal konklużjoni ta' ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni li tipprovdi qafas ġenerali għal kooperazzjoni msaħħa. Dawk favur kontra astenzjonijiet dik ġiet adottata. Tajab wis. Mela, emmek temmejna il-votazzjoni. Issa għanna l-Vici eh, President tal-Komissjoni, Sur Sim Kalas, għanna l-Sur Kalas għawekmana bis sal-10 u nofs ġifiri eja nipruvaw nkunu konċizi fil-kommenti tagħna. ħames minuti issa. Okay, colleagues, bring you... Tajab, wis kollegi, mela, nġbet l-attenzjoni ta'kom sabiex inkomplu. Il-punt li jmiss fuq l-agenda, li ser eh, jibqaddej għal sija sħiħa, hija prezentazzjoni mill-Vice President Kalas dwar id-direttiva tal-piżiet u dimensjonijiet. Għalek jiena nilqa l-Vice President Kalas u naddi l-mikrofonu għal Vice President. Lodwa tajba, Sur President, kollegi, membri ta' dan il-Parlament, ġimma li għaddit il komissjoni adottiet uh, proposta sabiex il-sawiqa tal-trakkijiet uh, immirata puntual dawn is-sawiqa tal-trakkijiet. Eh, biex tindirizza l-effiċenza ekonomika, l-impatt ambientali u s-sigurtà ta' triq. Miljuni ta' trakkijiet ser ikomplu jaħdmu suq fuq it-toroq tagħna. U għalhekk għall-interess ta' kulħadd illi kull tip kull wieħed minn dan it-trakkijiet juża as karburant, iniġġes iktar u jkun mill-aktar sigur kemm hu possibbli. il- Aħna ħa nipruvaw intejpu il-sura, il-xejp ta' dawn il-loris, ta' dawn il-trakkijiet. Fil-fatt, ser ikollhom flaps fuq u dim uh, u fuq wara għal l-aerodynamics. Dan ser jagħmel trasport aktar nadif, ser isalva iktar minn 7.8 emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju kull sena għal uh, Eh, trak illi ikopri 1000 km, 1000 km fis-sena. Dan eh, ifisser illi eh, ser ikunem dan il- ehm, il-trak illi jivjaġġa 100.000 km ser jifranka 5.000 euro fis-sena. Jina nista' ngħidilkom jina bħala persuna li nsuq ir-rota nista' ngħidilkom illi meta wieħed jieqa fit-triq f'junction ta' triq f'salib it-toroq viċin ta' lori eh, mi xaħa situazzjoni sabiħa ħafna u meta jkun qed jikser fuq xaluk jew fuq il-lemmin mhijiex eh, faċli għalhekk importanti li jkun hemm iktar viżibilità eh, bħala hija waħda mill-punti li qed nindirizzaw sabiex il-kabini jkunu aktar siguri ser ikollhom sura xej pamla illi ehm, tista iddur eh, u biex tevita eh, incidenti eh, fil-waqt appuntu incidenti zar. B'mod ġenerali, proposta tagħna tista' tgħin sabiex tifranka il-ħajja ta' bejn 300 u 500 eh, persuna eh, li tkun miexa fit-triq kull sena. Dan is-settur huwa investitur kbir fis-settur ta' riċerka u l-iżvilupp flimkien mal-kumpaniji ta' tabija eh, tal u tal-merkanzija dawn jimpiegaw iktar minn 6 miljun persuna sabiex kolna eh, sabiex dan li qed jitlob is-suq huma trakkijiet iktar ekoloġiċi u dan ser jappoġġaw ukoll l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea tkabbir u għal iktar impjiegi. Finalment, is-sigurtà ta' toro f'xi stati membri terz tal-vetturi eh, ikunu tivjaġġaw u ikunu mobbija iżejjed. Importanti li eh, nindirizzaw dawn l-affarijiet għaliex dawn ixejnu u jxeklu il-kompetizzjoni. l il kompetizzjoni importanti illi dawk li ma jsegwux ir-regoli jiġu eh, kastigati et ninkludu u koll sistema ta' ferroviji, high-tech, madwar l-Unjoni eh, Ewropea kollha u u jekk ikonna trakkijiet iktar siguri fissar ukoll li ħajkonna eh, toro iktar siguri, inqas ħofor fit-toro. Jiena ninfasizza l proposta tagħna hija mirata sabiex it-tejjeb il-prestazzjoni ta' sigurtà tal-ambjent u l-impatt ambientali u ta' kif ikunu mibnija dawn il-trakkijiet. Din il-proposta tindirizza il-kwistjoni ta' jekk it-trakkiet għandhomx jitħallew jew eh, le eh, fuq it-toro, eh, eh, pero nafu li din tibqa kompetenza ta' l-istati membri. Sentejn ilu il-Komissjoni eh, natat ġit mitluba xiġri jekk ċerta trakkijiet li f-stat membru partikolari jinataw id-dritt li jċirkolaw xiġri meta jaslu fi frontiera. F'dan il-kas, Iva jistaw jaqsmu il-frontieri bejn dawn iż-żewġ stati membri il-Kummissjoni iċċarat l-affarijiet forma ta' itra matwar sena ilu il-Parlament Ewropew intom ġifiri sinjuri eh, konsidrajtu illi eh, mux bizzejet il wajħet jitċar l-affarijiet biss permezz ta' itra ħassejtu illi il-Parlament għandu jenata spazju sabiex eh, eh, jisemma leħnu u dan qed eh, jiġi forma ta' din il-proposta legali. Għalek, senjuri, sabiex nikonkludi, nafu illi din hija proposta illi kull manna xnamlu minna hija biss li nirbħu sabiex intejbu il- situazzjoni ikolna inqas spejjeż għal mm, trasportaturi tat-tabija u anka għal min jimmanifattura il-vetturi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, uh, Sur President. Fil-fatt, Sur Grosch, Sur Meissner, Sur Lichtenberger, u Sur Foster. Bat em kellima oħra, Sur Berker, Sur Tikal, is-Sur Kok, is-Sur Ferberg u s-Sur Kramer. Hemm xi ħadd ieħor illi jixtieq li jismu jitniżel din il-lista? Sanalova u s-Sur Dipaka. Tajja wis, mela jiena nissuġġerixxi illi tkun konċiżi fil-interventi fil, fil, fil tagħkom natu erba minuti l koordinaturi u 3 minuti l membri l-oħra. Sabiex konna bżie ċans għal sur Kalas ikun jista' jirrispondi. Is-sur Grosh, erba minuti u ħanibda l arloċ minn issa. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna l kummissarju Naħseb illi ser ikollna diskussjoni taħra dwar dawn il-kustjonijiet li inti tkellim dwarhom u fil-grupp tiegħi aħna għandna wkoll opinjonijiet differenti. Ser ikollna eh, naffrontaw dawn id-differenzi kif intom stess kelkom tagħmlu u l-kwistjoni tal-gigaliners u l-kwistjoni tas sussidjarjetà eh, titħol hawnhekk għax nkella ma nkunux nistgħu nilħu ftejm. Importanti illi nżommu il-kustenijiet separati naħseb illi leġislazzjoni tas sitta u design hemm bżonn tiġi reveduta ek kif intom id-deċidejtu li tagħmlu fil-fatt. U importanti għaliex iridu naraw x'nistgħu nagħmlu dwar id-diossidu tal-karbonju, it-tnaqqis ta' dan id-diossidu tal-karbonju, is-sigurtà imtejba. Dawn huma mirit, miri, skużawni, miri illi rridu nżomnu f'moħħna u rridu eh, ma rridu nżommhom dejjem u dimajnejna ovvjament irid ikollna sigurtà legali wkoll. U l-iskambju ta' itri bej il-Parlament u l-Kummissjoni naħseb illi provat tindirizza dawn il-kwistjonijiet jider li għaffert issa umma iċċarati u importanti għal li kulħadd ikun jaf jekk il-kika eh, liners jistawx eh, jaqsmu l-frontieri b'dak il-mod. Importanti illi il- dawk illi trasportaturi ta' triq ikunu jafu dawn eh, il-situazzjoni kifinija. kif inija. F'xi każijiet, f'xi pajjiżi Eh, rajna illi eh, kienem nuqqas ta' kompetizzjoni u kompetizzjoni mhux ġusta. Iżda b'mod ġenerali il-prassi kienet waħda pożittiva u eh, dik li mhijiex pożittiva ma tridx titkompla. dwar il-bżon illi nqilbu minn tip ta' trasport għal tip ieħor ta' trasport naħseb irridu nħarsu lejn kwistjoni mill-aspetti kollha, però irridu nżommu dejjem u d s-sigurtà u l-bżonn illi eh, u l-bżonn ta' infrastruttura tajba dawn għandhom ikunu il-punt ta' tluq tagħna. U għanna ninsistu fuq dawn il-punti madwar l-Ewropa kollha fejn għanna situazzjoni illi ma titlobx dan, naħseb li rridu kunu ċari illi nibatu messaċ ċar l-publiku. Eh, U minnaħa tal-Partit Popolari Ewropew aħna nħossu li rridu naħdmu fis-sod sabiex naqdu eh, l-opinjonijiet kollha tagħna eh, b'mod ta' li wasal għal pjanta azzjoni wieħed. Iżda importanti illi nżommu s sussidjarjetà. Grazzi ħafna. Kallim li Grazzi, Sur President, l-ewwel qabel kollox. Ippermettuli illi ngħid illi il-leġislazzjoni għadha ma ġietx modifikata mill-96 kien hemm żvilupp u riċerkaw u żvilupp kien hemm it-teknoloġija ikolli nifhem li hemm ċerta elementi pożittivi fil-proposta l-flessibilità li qed tintuża u tiġi applikata sabiex il-settur ibiddel il-dizin tal-kabini sabiex it-trakkijiet isiru aktar eh, aerodinamiċi u konsegwenza ta' dan l-ammont ta' karburant jista' jitnaqqas l-ammont karburanti li jintuża jista' jitnaqqas u anka ser naqsu l-inċidenti dan kollu huwa pożittiv u qed eh, nagħtu attenzjoni wkoll għal vetturi eh, li jaħdmu bid-dawl eh, anka hemm żvilupp ukoll fil-kabini ta' dawn it-tip ta' vetturi. Hemm ukoll il-pis relatat mal-merkanzija, mat-tabija. U irridu nadattaw it-toroq tagħna. Iżda irridu niżguraw illi qatt ma jintuża aċċess żejjed. E, Mbagħad biex naqbad punt eh, illi inti semmejt il-punt tal-gigaliners e, ta' min jgħid illi fil-grupp tiegħi aħna maħniex favur illi nestendu l-użu ta' dawn it-tip ta' vetturi għaliex għal dar boħra dan jipprovdi uh, aspett uh, jipprovdi aspett pozittiv għal vetturi. bad dawn isiru il-regola, il il-norma iktar il qottim u dawn iwaslu għal uh, ikollhom bżonn ta' titjib fl-infrastrutturi illi jiswa ħafna flus u jkollhom konsekwenzi wkoll fuq is-sigurtà tat-trasport ta' toroq, skużawni, it-toroq isiru inqas siguri. Fil-passat eh, nafu li kienem serje ta' proġetti piloti, iżda ma nixtuqux illi u dan tajab, iżda ma nixtuqux li kunem estensjoni ta' dan. Uh, Issa dwar il-kustjoni ta' meta jkun hemm żewġ stati membri eh, li konfinaw, aħna nistgħu naqblu mal-proposta tagħkom, iżdejja ngħidu li pajjiż A u pajjiż B hemm dan it-testjar temporanju li għaddej u li jaslu għal konklużjoni. Mbagħad ikollok ftehim bej pajjiż B u ċe, ċe u D, u ma taħsbux illi ħan nispiċċaw b'dan il-mod b'network ikbar ma taħsbux li dan huwa pożittiv jew għandna nżommu biss għal żewġ eh, pajjiżi. Punt ieħor, il-leġiżlazzjoni dwar il-vinjetti, il sistema ta' vinjetti, ma tinkludix l-impożizzjoni ta' eh, taxxi fuq vetturi ikbar. Jekk wieħed is il-spejjeż tal-infrastruttura u tal-vetturi eh, dawn jeżistu iżda mhux qed jitpoġġew fl-ekwazzjoni ġenerali. Tajb, issa Sinjura Majser għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna lil kummissarju illi qed jippreżentalna din it din il-leġislazzjoni b'mod ġenerali aħna naqblu l koll illi hija xi ħaġa pożittiva illi imbidlu il-dizin tal-kabini jekk dawn jistgħu jisfruttaw aħjar l-aerodinamika u illi konna xi ħaġa illi hija iktar sigura għal min su ir-roti u għal nies li jkunu fit-toroq. Bla dubju dan huwa aspett pożittiv ħafna u jekk eh, trakkijiet ser ikunu ikbar u itwal, pero iktar siguri dinja xi ħaġa pożittiva anke jekk ikollok inqas emissjonijiet għaliex tkun qed tuża inqas diesel jew inqas eh, petrol, eh, dan ukoll huwa eh, aspett pozittiv. u anka jekk ikollok 15 il-ċenti litru iktar li jistaw jiġru mżjuda ma, ma dawn it-trakkijiet, ti aspett pozittiva u kolla li sissa għat mannix eh, eh, dirett mannix eh, regoli dwar il is tal-kabina u il is tal-parti ta' wara ta' trak. Intom kontu qed tirreferu għal dan l-aspett bħala eco combis. Iwa, tistaw għom gigaliners, jena għet referi għal dawn it trakkit twal ħafna jiena mill-Ġermanja u e, fil-Ġermanja rajna illi meta dawn ġew e, permessi u għak rridu nirringrazzaw l-Skandinavja għalix il-mizuri nbidlu u dawn ġew accettati mill-Skandinavja għalix huma rridu jizguraw illi ikun hemm e, pajjiż illi aċċettom. Mela, li jkun qed jiġri huwa illi jkollok trakk wieħed illi jissostitwixxi saħan sitra tlieta għawek għal darbohra ikollna titsijib eh, u inqas impatt ambientali ma nafx għalfejn is soċalisti u il ħodor huma eh, huma kontra dan l-aspett huma li tant għandhom għal-album l-ambjent għaliex b'dan il-mod ikun qed innaqsu n-numru ta' trakkijiet ma nafux uh, eh, xini l-kapacità tal-ferroviji jew sabiex tkun tista' ehm, kem kun kun qed eh, nifrankaw fil-fatt. Issa dwar il-kwistjoni tal-frontieri, naħseb li dawn jistaw jaqsmu biss frontiera waħda. Issa xiex waħda biss, meta għanna per esempio Danimarka, eh, eh Skandinavja, għalix ma jkunux jistaw jaqbżu jaqsmu iktar frontieri naħseb illi jekk dawn it-trakkijiet eh, ikunu pruvaw illi huma eh, ekoloġiċi għaliex ma jistawx imorru fejn iridu. Għaliex xi kultant ikunu iridu imorru fil-port ta', ta Port of Call meta uh, nafu illi uh, dawn eh, huma uh, vetturi illi huma trezzati tajjeb. Il-nis illi qed jgħidu illi mannix infrastruttura li tista' tilqaħħom jiena naħseb illi dammux mhux il-każ. Inti iva vera għandek ftit aktar pis, iżda għandek Excel ikbar. Uh, U għalek għandek inqas pis uh, fuq l exil jek per eżempju għandek 48 tunnellata fuq 25 metru, inti tkun qed tpoġġi inqas uh, impatt fuq l-ambjent. Grazzi ħafna, kummissarju. Uh, bla dubju din il-proposta fija xi elementi li nista' naqbel magħha iżda mill-naħa tiegħi bżon illi namlu ċerta bidliet għax inkella ma nistawx naċċettawa. L-ewwel qabel kollox l-aerodinamika tal-kabina jekk dan ħajfrankana l-karburant ovvjament hija xi ħaġa pożittiva. Din hija inċentiva. Ma nistax jien però ninġal il-produttur ibiddel il-loġistika kollha tiegħu. Eh, jekk ikunu jeżistu, ikunu fissu suq mbagħad in-nies jistgħu jixtruhom, il-pubbliku jista' jixtruhom. Mbagħad tini punt il-Parlament dejjem xtaq illi jkun hemm retrofitting sabiex ntejbu il-kwistjoni ta' meta jkollok il-blind spot, punt fejn inti ma tistax tara sewwa eh, għal eh, u titjib fil-mirja ta' wara. Issa din għatma eh, ma ma eh, affrontajnija. Bat dwar il-weight sensors, qed ikonna diffikultà illi naħdmu bil-tachographs digitali. Eh, ma nafu, ma nistawx nikontrolaw, ma nafux ħar, se jiġri meta s-sistema tkompli espandi. Dawn huma eh, punti ħor kritiku il-dimensjoni tal-containers illi jilħu l-partijiet tagħna li jaslu fil-partijiet tagħna hemm eċċezzjoni bħalissa għal trasport konġunt. Istaf, issa f'daqqa waħda qed tgħidu li dawn jistgħu jibqgħu fuq it-toroq tagħna. Allura ser ikun hemm ser ikun hemm li ser jitpoġġa fuq il-ferroviji. Dawn ser ikollhom jaqsmu l-Ewropa Kolla din donna eh, li ngħaddu mill mill-ferroviji għal eh, għat-toro, għat-trasport fit-toro, ma nasibx li dan huwa li nixtiequ. Sadwar il-Kika Liners, eh, dak etz eh, etz eh, xieġri f'każijiet fejn l-istati membri ma jixtiqux ħalsu spejjeż aġġuntivi illi ma jixtiqux ħalsu. Imbagħad ukoll dwar il-valutazzjoni ta' l-impatt din qed ħares biss lejn il-vantaġġi għal kumpaniji li jixtiequ ikollhom il-gigaliners, però mhux qed tikkonsidraw l-ispejjeż u l-pis fuq l-infrastruttura. Xi ħaġa rridu xi ħaġa ċara illi anka jekk distribuzzjoni tal-piżijiet tal exils eh, ikunu aħjar, hemm formuli matematiċi illi mister noqgħod eh, illi mister noqgħod nidħol fihom illi jaħbu illi juru illi x'inija eh, il-diffikultà. Ġifieri din il-proposta qed tippermetti dimensjonijiet ikbar għal gigaliners u qed tipprova eh, tagħmel aktar possibbli għal dal il-Parlament biex jaċċetta biss to the Commission. Senior Foster, ECR, grazzi ħafna nixxi jiena mela ntenni xuħut mill-punti li saru minnaħa tal-kollegi, ovvjament dan ir-rapport dana ġifidejna ftitijiem milu għalhekk irridu nkomplu naqrawh fid-dettal naħseb ħadd mun musejajt li ma nixtiequx li kolna dawn il-loriz iktar avvanzati kunu iktar favur l-ambjent Imma l-ewwel mistoqsija tiegħi għall-Kummissarju iva kien saru diskussjonijiet ma' dizinjaturi jiena ma nafx xejn dwarhom għax l-mistoqsijiet għax ma nagħmilx diżinji ma nix inkun naf x'qalu dawk li ma nifatturaw x'qalu fuq l-iskeda ta' żmien Aħna jekk nixtiequ nagħmlu progress irridu naraw x'jaħsbu eh, dawk li manifatturaw u l-progress li jistgħu jagħmlu. Jiena naqbel 100% ma' Sinjura Majsne dwar l-oriż li huma ikbar u jiena ma nistax nifhem lil dawk il-kollegi li qed jgħidu li jridu jkunu iżar, iva jekk ħajkunu iżar ħajkollok iktar minnhom eh, fuq eh, eh, fit-toroq tagħna ġifieri rridu nsibu kompromess il-lorries ehm, li huma ikbar ta' spiss ikunu iktar avvanzati bekk ħajkollok inqas lorries fit-toro. Iġifiri, jina nipreferi li jkollna lorri wieħed kbir minn flok tlieta li huma iżar. Imma nixqux li nispiċċaw b'ħafna iktar lorries. Fir-Renju Unit hemm problema tas-sigurtà għax aħna nsuqu fuq ix-xelluk għalek il-mistoqsija tijaj l-Komissjoni kif l-affarijiet huma dizinjati u sħallin eh, bek nevitaw l-inċidenti il-gbar jew xuħut minn dawn l-inċidenti il-gbar li jiseħħu ovvjament dawna eh, ma jisirux għatta posta imma importanti li naħdmu ma' dizinjaturi. Dwar il-kontrolli fuq eh, dawn il-lorries aħna mela bħalissa din f'nofs il-pakket dwar E, is-sigurtà fuq it-toroq u e, naħseb li aħna diġa qed nieħdu ħsieb e, ċerti aspetti u mbagħad xi punti jekk tippermetti li President dawn iż-żewġ pajjiżi mela jekk jiena kelli lor li mort kont fi tramuntana ta' l-Irlanda mbagħad samt il-frontiera għal Repubblika tal-Irlanda. Ġifri jew najdu li l-lori watajjeb u jista jaqbes eh, minn frontiera l-oħra. Imma il-għala għanna nillimitaw l-affarijiet għal pajis partikolar ma tantx nista' nifem jena, jew dawna jkunu tajbin għat-toroq jew inkella laqas għandna natu każ u mbagħad l-aħħar punt fuq il-budget meta jiena rajtu dan ovvjament hemm riċerka tal-budget imma qed tagħmel referenza għal budget eh, għal networks trans europew Nixtieq li jkolli kjarifika fuq dan il-punt. Imbagħad dwar il-perjodu ta' transizzjoni tal-loriz il-ġodda li ħan nispiċċaw bihom eh, um, differenza ma dawk li diġanna fitor eh, l-investiment mux irħis u xinuwa eh, il-periodu ta' tranzizjoni konsidrat. Ma nistax nipretendu li kullħat jixri flotto ġodda f'temp ta' ħames minuti. Nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni sen nkontblu aħna nistudjaw id-dettalji differenti flimkien mal-kollegi tal-Kumitat liħor. Il-mela, issa il-membri sur peka 3 minuti. Grazzi ħafna, President. il-proposta pala mm, fatt li t faslu il-proposta ta' 96 hemm ħafna elementi b'din il-proposta mit-tip tal-aerodinamika għal raġunijiet ambientali, ekonomiċi, kwistjonijiet ta' sikurta, il-vizibilta, eh, b'dawk eh, il-mirja, il-rear view mirrors u rridu kon nieħdu prekawzjonijiet għal 45 container jekk aħna nixtiequ li eh, ikonna l kompatibilità mal-kurituri, il-giga, il-sistema giga, u dawna kolla huwa pozittiv ħafna jekk dan ħaj wassal għal sigurta tjeb kif ukoll it-naqqija ta' distorzjoni tal-kompetizzjoni. U għet nitkelmu kor dwar il-karozzi tal-linja dawn hemm iktar sigur tamme, għandhom tamir u teknoloġija iktar avanzata, Il-pis medi tal-passiġira u kol zdit, ġifiri forsi hemm kwistjoni hemmhekk il-mizuri li inti semmejt u ma tajbin jina ma nilqax imma l-fat li jem il-gigaliners għat-traffiku ktant konfinali nilqa l-fat li forsi tkun possibli li dana jiġi aċċettat fil-pajizi individwali jiena napoġġaħ dan għax forsi tista' tkun xaġa ħaġa pożittiva fil-pajjiżi individwali fuq rotot individwali ma jekk tħarsu lejn is-sitwazzjoni f'pajjiżi stess l-Awstrija għanna pontijiet differenti u infrastruttura oħra li trid tiġi evalwata u dan ħajkun diżastru ekonomiku se jkollna bżonn nagħmlu ħafna tibdiliet fuq l-infrastruttura jekk din il-ħaġa ħasseħ fuq livell transkonfinali mela bla dubju ta' xejn ħajkollna sitwazzjoni fejn il-pajjiżi li jazlu li ma jużawx il-giga liners ħaj jinstabu ruħ, sibu ruħam taħt pressjoni u jekk tħarsu lejn is-sitwazzjoni teknika ġifiri li ħatkun possibli li eh, trak zejjet jiġi miżjut mela dana jimur minn A għal B, bat C, bat D, mela e, id-distanza ħatkun itwal mela jekk vettura taqbes pajis jew forsi tista' mbagħad eh, tkompli taqbes frontieri kollha u timxi mal-Ewropa kollha. Irridu aħna nikkonsidraw il-gigaliners. Grazzi ħafna il-kelliema li jmiss għal tliet minuti. Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzjaw il-Kummissarju għal prezentazzjoni aħna nilqgħu li l-fatt li qed tiġi reveduta din id-direttiva ilna nistennewa din ir-reviżjoni u lan huwa sabiex intejbu s sigurtà fit-toroq u huwa għalhekk li aħna se nappoġġaw l-elementi kollha li jagħmlu referenza t-tip tas-sigurtà fit-toroq u e, t-tip u koll fil-forma tal-lamra tal-kabini kif u koll l-elementi kollha li għandhom xjaqsmu mal-blind spots u retrofitting. Jekk aħna nasbu dwar il-peace, Em u koll e, dossier li jitkellem dwar il-tachographs, aħna nixtiequ li nitolbu t tnaqqis tas sensor tal-pis imma sfortunatament il-maġġoranza tal-istati membri opponew ma ponnawx l-ideja ta' sensor tal-pis, imma opponaw il-fat li il-regolament ta' takograf ma kienx il-postit tajja pal-introduzzjoni ta' dan il-sensor. Aħna nappoġġaw l-ideja tal-introduzzjoni ta' dan il-sensor għax dan ħajtejja pis-sigurtà fit-toro u qed nemmen li se jkollna maġġoranza wiesa fil-Parlament. Jek se nitkellmu aħna dwar il-gigaliners, il-trakkijiet, it-twal, u tqal il-Parlament esprima l-opinjoni tiegħu fl-iskambju tal-ittri għalina u importanti eh, kif diġa tilkom li jintejbu s-sigurta fit-toro u jena nemmen li wara dibattitu tal-Parlament se naħarġu aħna b'direttiva li tkun korretta fuq livell legali għalli bekk nkunu nistgħu inwaqfu dan id-dibattitu fuq il gigilajnez u jiena ninstab konvinta li it-test danna jista jiġi adottat fi periodu pjuttost asir ta' żmien u danna se jkontribwixxi sabiex iteb u tiġi sigur ta' futur. isur irtub tret minuti. Iva, grazzi ħafna komissarju, nishtiq ringrazzjak għal din il-proposta, proposta li fija ħafna elementi li ħaj kontribuixxu għat-tip ta' sigurta u ħarsin tal-ambjent. Kif tafu, il-Parlament eh, l-ewwel qabel kollox eh, eh, ċarezza fi fuq l-aspetti transkonfinali vis id-direttiva Jekk inti tixti issa tippermetti dawn il gigliners transkonfinali xorta waħda se jkun hemm ħafna kwistjonijiet transkonfinali li rridu jiġu iċċarati trasport transkonfinali bil gigliners Inti qed li eh, dana jista' seħta kondizjonijiet partikolari. U f'mistoqsija li jena kontamilt fil-passat labt jena kjarifika dwar kif dawn il-kondizjonijiet se jisir il-kontroll tagħhom u jekk se jkun hemm ksur li ma sanzjonijiet għandhom jiġu applikati. Sfortunatament inti minn tajt xejn dwar dawn l-aspetti. Brabta ma din id-direttiva u nixtieq jiena nikota mit-tweġiba tiegħek tal-15 jannar inti qed li l-istati membri jistgħu jikkoperaw fil-qasam ta' trasport transkonfinali. Nafu se jiġri jekk ħajkonna mej li l-affarijiet jistgħu jseħħu dwar is-sorveljanza dwar il-multi vera ħasra, veri dispiċini li ma sar lebda studju ta' impatt fuq artiklu erba' u l-emendi l-oħra għad dimensjonijiet dawn huma tajbin jekk se ntejbu s-sigurtà u l-ambjent. Inti tajtna eżempji dwar it-trasport imma transkonfinali, inti ma tajtnix valutazzjoni tal-impatt għalek ma nafxiena ma nistax nifhem illa la inti maħsibx li dan huwa importanti speċjalment f'dan il-qasam sensitiv eh, hemmhekk eh, rrid ikollna valutazzjoni ta' impatt ukoll mela qed nitkellmu dwar proposta tajba. Ma xorta waħda nixtieq ngħid li bil-element transkonfinali ma nistgħux aħna naċċettawh. Għalhekk jiena nixtieq eh, tispjega dwar ilana fil-qasam tas sanzjonijiet u l-kontrolli inti ma tlabx għal valutazzjoni ta' impatt. Grazzi ħafna Iva, grazzi, grazzi ħafna komissarju Kallis. Nixtieq nirringrazzjak għall-ideja tiegħek għall-proposti tiegħek. Nixtieq jiena nikkummenta fuq il-lorries twal u nishtiq nkompli fuq il-kummenti tas sinjora Meiser. Mela, trak nistgħu ngħidu trak twil qed nitkellmu dwar eh, zida eh, essenzjali għall flotta eh, il-lorries mux dejjem jinstaw jintużaw għal um, ġar tal-prodotti, eh, trakkijiet it-twal li jafu jkunu effiċjenti u kol imma nafu li trakkijiet it-twal ma jistawx dawna jissu u fuq toroq kolla, ma l-orizu kol ġifiri jem xie toroq li eh, jen ma jipermettux li l-oriz jaddu minn emmek, specialment fil- ċentri storiċi tal ibliet it trakkijiet it-twal u ma it-traks tal-futur. Inti stess għettu dan il-komment u dwar is-sistemi tal-anti-braking, is-sensors tal peace distanza u l-magni effiċjenti dana kollu huwa titip. Umbagħad suġġettiħor importanti it-trasport transkonfinali. Ovvjament, mela, jekk għandna sitwazzjoni fejn żewġ pajjiżi qed jaqblu imma fi pajjiż hemm trailer li dana jitneħħa mill-lori un mbagħad dana jieġa jiġi eh, mela dan it-trailer u mbagħad dawna jamluħ ma lori ieħor hemmhekk hemm problema ġifieri li rridu nsolvu għal kellim li miss. Grazzi ħafna, rridu aħna noqogħdu attenti fil-kumitat ma nixqux li nkunu vittma nsiru ta' vittmi tal-argumenti tagħna. Sur Kalis, xiftit iktar minn sena ilu, inti ġejt kritikati għax eh, tkellimt dwar il-fat li xtaqt li l-Izvedizi u l-Finlandizi permettu il-trasport transkonfinali u madem kellom din il-possibilta man ħagġa maġriċ koperta me direttiva nixtieq ngħidilkom li issa inħolqot il-bażi legali li eh, tlabna għalija mill-bidunet u qed jiġu kritikati dawk li huwa, jiena nixtieq eh, li l-kollegi żommu dan il-punt qudiem għajnejhom. Sur Kramer, eh, il-punt tiegħek forsi jidru eh, sempliċi imma xi kultant ikunu komplessi dwar il-pis l-għamla illum il-ġurnata restrizzjonijiet huma fuq il-volum u mhux il-pis. il volum u mhux il pis il volum u il pis Aħna għanna trasport aħjar għalek u għal-volumu mux il-pis li jettipoġi ipoġġi limitazzjoni għalek u importanti ħafna li nipermettu li eh, tkun hemm iktar flessibilità fl-għamla għax fi disajnijiet ukoll rajna dawn ix-xejriet bit-trailers u um, l-affarijiet li jkunu memużin mal ma dawn il-lorries Umbad dwar il ħat l-istrument 1785 ma kienx strument tajjeb fil-żamma ta' l-aħjar s-sigurta sigurta ta' traffiku. Għalek jena nishtiq li l-approċ ikun ftit differenti, jena fimt il-punt ta' surpeke, ovvjament ma jistax ikollna naħna situazzjoni fejn 25 pajis japprovaw xaħġa un bat it-nej l-oħra jispoġġaw taħt pressjoni u jekk dawn din f'nofs l-Ewropa mela qed nitkellmu dwar il-Ġermanja, l-Awstrija u koll l lussemburgu jekk nitkellmu dwar trieta. Ma nistgħux aħna wkoll ikollna sitwazzjoni fejn il-periferija tal-Ewropa ħat introduċi dan għax huwa permess imbagħad se jkun hemm ftejmiet bilaterali li eh, jiġifieri din il- periferija mbagħad ħadd permezz ta' dawn il-ftehim bilaterali pressjoni fuq l-Ewropa ċentrali. Jekk xi pajjiżi se ilhom jippermettu xi eh, għamli differenti u piżijiet differenti għal ħafna snin, naħseb irrid eh, ikollna skadenzja li eh, jiġifieri irrid ikun hemm limitu sa meta dawn il-pajjiżi jistgħu jagħmlu dan bejniethom imma importanti li nikkonsidraw is-sussidjarjetà. Il-Sur Scrum. Iva nixtieq nirringrazzjak għall preżentazzjoni tiegħek kummissarju u b'mod partikolari il-fatt li Issa dan is-suġġett qed isir ix-xogħol fuq imma inti qed titkellem biss fuq l-aħħar sena tlet snin ilu bla poċċa servizzi legali tijak intijet li il-trasport transkonfinali tal-Gigan Islands ma kienx permess inti issa tixtieq tbiddel il-liġi imma jiena eh, ferm kuntent li din il-ħaġa ma sarriċ is-sigurtà vera importanti imma il-għala ma kien hemm xejn għal 25 sena ir-regoli il-limitu ta' 30.000 e, u il-limit u koll fuq il-rear view, fuq il-mirja rear view. Um, dawna ilom, ilna nitolbu għal regoli sar in saru ħafna incidenti uh, eh, minħabba l-fat li eh, kien hemm pis żejjed fuq il-lorries xa tagħmel inti hemmhekk dwar il-valutazzjoni ta' impatt. Din valutazzjoni ma seħħ inti ġejt sfurzat li tintroduċi il-gilgaliners fuq livell transkonfinali imma inti ma milx valutazzjoni ta' impatt imbagħad istitut indipendenti qal li il-gilgaliners se inneħħu 53% tal-prodotti u 16% tal-prodotti mill-ferroviji u dawna issa ħajġu trasportati mill-loris. Forsi kazijiet individwali, forsi trak jista' jkun ta' beneficju ma jekk qed nitkellmu dwar ammont konsiderevoli ta' prodotti mela din ħadd tikkawża problemi. Sambat smajna fuq il-fatt li l-Iżvizzera ħadd titpoġġa taħt pressjoni l-loris minn 28 sa 40 tunnellata għal-Ġermanja u l-Awstrija hemm pressjoni enorma, enormi fl-Iżvezja jixtiequ trakkir ta' 80 tunnellata, ġifieri hemm bidla enormi u Em, ftit kumpaniji biss li ħajjeħdu benefiċi, ma s-soċieta kollha se jkollha terfa l-pis. Ġifiri dan huwa eżempju tal-privatizzazzjoni tal liħ u soċjalizzazzjoni tat-telf. Ma nistawx aħna naċċettaw is-sur Pek għal l-Awstrijaċi eh, mela dan il-proġett se jiswa 5.5 biljum ġifiri il-bidla fl-infrastruttura, l-pontijiet, ġifiri eh, kulħadd donu ħajiet lef aħna se nkunu nistgħu niddeċiedu biss jekk ħatatina inti valutazzjoni ta' impatt se tagħmel dan iċ-ċifri eh, iva u maċari imma inti donok m'intix interessat. Eh, iva inti qed titkellem dwar is-sigurtà li jitnaqsu l-emissjonijiet, kulħadd jaqbel imma dawn huma qanijiet antiki. Jekk aħna mela se nispiċċaw bit-tabija li timxi mill-ferroviji għat-trakiet, mela se nkunu qed nimxu kontra l-anijiet kollha tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi President, jena nishtiq nirringrazzja il-Kummissarju jgħid tajt il-kellima li jmiss ta' bilħa eh, mela l-aspett ta' sigurtà u aspett importanti jena se nappoġġa dan l-aspett u se nappoġġa wkoll il-miżuri sabiex il-viżibilità tiġi mtejba għax hawnhekk qed nitkellmu aħna dwar il-parteċipanti vulnerabbli tat traffiku qed nitkellmu wkoll dwar il- il-ħbit tal eh, dawk li għedin fuq rota li jiġu sforzati li jħorġu mit-triq u xie inċidenti jaf jkunu seri u aħna u koll għet najdu bis-serjeta eh, meta nitkellmu dwar il-fat li nishti u naqsu numru ta' inċidenti gravi fuq it-torra eh, Ewropew u dan u aspet importanti u nappoġġa u koll il-kwestjoni ta' peace Iva, inti jettajt li terz tal-vetturi għandhom qed iġorru pizzejiet u dan qed ikollu impatt fuq il-kwalità tat-toroq kif ukoll fuq is-sigurtà e, e, tat-toro, meta qed nitkellmu aħna dwar il-gigaliners, iva jiena ninaqat ma' dawk li ħajżommu ruħom lura mill-lużu ta' dawn is-sur Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak. dina proposta tajba, Iva għanna nkunu nistaw nimmodernizzaw il-flotta tagħna, ma ovvjament irridu aħna nikkonsidraw il-kwistjonijiet ambientali u tas-sigurtà saru ħafna punti. Jien Ewropew konvint kien hemm id debattitu fuq il gigliners il-liko kombis, imma jiena daqsxejn surpriż li qed nisma' lil dawk li dejjem il-inkollu qed jitkellmu dwar su integrat u ma l-istess nies li qed jgħidu li dawn il-verituri għandhom jaqbżu il-frontieri. Jekk aħna t-nimmiraw għall-innovazzjoni u l-effiċjenza imma mbagħad itnażlu li namlu xi ħaġa oħra. Irridu niddeċiedu mela x'inhuwa il-mezz l-iktar effiċjenti ta' trasport dak li smajt mill-ħodor li dawna ma, jaqblux ma' suq uniku Ewropew u mal li inti tixtieq li qed nisimgħu li jixtiequ iktar trakkijiet fuq it-toraq tagħna. Dina ħad tkun il-konsekwenza ta' din il-politika jekk ħansegwu il-parir ta' dawn il-gruppi. Għanna namluwa possibli li kollna dawn il-gigaliners jew l-eco combinis li jivjaġaw minn pajis għal ieħor. Rridu ninvestu fl-infrastruttura ta' toroq is-sigurtà u il-għala manni aħna nepermettu li seħħu dawn l-affarijiet. Umbat dwar il-limitu ta' 44 til-mlallata ma tantx smajna ħafna affarijiet fuq u dal-punt. U dwar il-preferenzi, jena naħseb li f'din il-proposta rridu aħna naqblu dwar il kif nistaw natu iktar sigurta, iktar effiċjenza, il-pubbliku jista' jikseb ħafna dana skont id-deċiżjonijiet li nieħdu u jekk e, nisħa jagħmlu din l-għażla għabbażi ekonomika nixtieq nitolbok li ma tkomplix iżżid e, l-ixkil. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju issa. Nerġa' nadilek il-mikrofonu tista' tara li ħafna mill- perċentwal tiegħek tal-proposta tagħkom tal-Kummissjoni qed tiġi aċċettata, imma hemm perċentwali ieħor imbagħad fejn qed ikunu ċaru tondi li m'hemmx qbil fuqha għal darba għal numru ta' snin issa għandek ħafna gruppi li tippuntaw subbajhom lej xulxin u jakkużaw il-xulxin u dik mhux tas-soltu. Imma naħseb li issa taf e, x'qed taffaċċa u issa nadilek il-mikrofon. Grazzi ħafna President, membri onorevoli, politikament din il-proposta tista tiġi maqsuma fit tnejn ċardan. Waħda l-parti ta' sikurezza it-titjib ambientali tal-binja ta' dawn it-trakkijiet u affarijiet tajbin. Ix-xogħol ta' din il-proposta kważi beda mill-bidunet wara l-bidu tal-ewwel tal-mandat tal-Kummissjoni Ewropea u dan imbeda minn xogħol ta' NGOs favur l-ambjent u dawk ta' sikurezza fit-toroq. U għalhekk għandek ukoll imbagħad il-parti tal-manifattura tal-produzzjoni ta' dawn l-inġenji għal disin ta' dawn it-trakkijiet li jinsabu kol fiħdan din il-proposta. Tqajmet mistoqsija fuq is-sensuri tal-pis u l-inforzar u l-kontroll. Mistoqsija eterna din imma Nista' ngħidilkom ukoll li s-sena li għaddiet fuq l-infurzar transkonfinali tal-violazzjonijiet ta' traffiku tibet mod definittiv aħna nidejna dan din il-proposta u rajna li l-Unjoni Ewropea li f'pajjiż wieħed biss adottaw l-infurzar tal-violazzjonijiet ta' traffiku din id-direttiva u taħdem. Għandek erba' affarijiet il-veloċità, sikurezza, l-alkohol u l-dawl aħmar fuq il-dwal ta' traffiku. Erba' affarijiet imma nistgħu naraw li nistgħu nwessaw l-ambitu u jiena stess ħadsem fazzjoni kbira li ġiet organizzata minn minn għaqda partikolari u anke minn għamilna ħafna xogħol fuq din il-proposta. Ovvjament kollox xejmu perfett, kollox jista' jiżjer fenat u rridu naħdmu fuq. Mbagħad fuq l-opinjoni tal-manifattura, ħafna produtturi diġà poġġow fuq l-internet, fuq il-website tagħhom trakkiet possibbli. Man kien wieħed minnhom. Tista' tmorru fuq il-website tagħhom u taraw bajnejkom. Aħna mhux qed impoġġu skadenza U għalhekk mhux qed impoġġu perjodu ta' tranzizjoni f'dan ir-rigward. Pallikiku, kieku trakkiet ġodda xieġu jiġu qabel ċertu data, din ġiet mistoqsija wkoll. Hemm produtturi li jippruvaw eh, ħejju modelli ġodda u lesti u kontenta ħafna li jakkomodaw kwalinkwa tip ta' proposta fuq dawn il-modelli aħna lesti nakkomodaw għalihom u ovvjament hemm vantaġġ fuq is-suq ukoll. Naħseb li għal dawn it-tip ta' trakkijiet nasib dal-waqt ta' narawhom imma ħadd mod jistaqsi trak li jkun jiswa ħafna flus għandu numru ta' snin ta' pala ċiklu ta' ħajja u aħna ma nagħmlux skadenzi, eċetera. Maħna nafu l-ambjent x'inhu, hemm teknoloġiji ġodda li jevolvu u nafu li jistgħu jaslu trakkijiet ġodda u Alla jaslu mill-aktar fis possibbli. Il-produtturi lesti li jagħmlu dan u nittamaw li jiġu dawn it-tip ta' trakkijiet ġodda. Għala le. Mbagħad fuq il-mistoqsija fuq l-attra skonfinali. Nixtieq ngħid li kellna dibattiti intensivi ħafna dan il-Kummissjoni biex ninkludu din id-dispożizzjoni partikolari jew biex ma ninkludux din id-dispożizzjoni partikolari. Kien hemm ħafna tal-fema li m'għandniex ninkluduha għaliex inkella kwalinkwa parti pożittiva ta' din id-direttiva tisfa' fi xejn minħabba din il-kwistjoni transkonfenali u jiena appellajt nappella lilkom biħġari li jekk għandkom teħid ta' deċiżjoni fuq il-livell politiku nittama li ma wassalx biex dan imajna l-progress li inkiseb fuq din id-direttiva. Kemm minnaħa tal-NGOs, tas-sikurezza tat-toroq, l-NGOs tal-ambjent u anki l-produtturi kienu favur. Jiena Minna l-oħra mbagħad kont favur l-inklużjoni ta' din id-dispożizzjoni għax kien hemm eh, kritika kbira fuq in-naħa tal-Kummissjoni eh, xi snin ilu fejn aħna sempliċement ċarajnilkom l-affarijiet bitra Intom staqsejtu ċaru tont li ma jistax ikun hemm din it-tip ta' ġira aktar mhux itra jrid kien hemm proposta leġislattiva. Din qiegħda quddiemkom issa tinsab fih dan il-proposta hija fuq talba tal-Parlament Ewropew mill-Kumitat ta' Trasport u għalhekk intom għandkom ċarezza politika kollha u mbagħad tistgħu tevalwaw l-affarijiet u din il-kwistjoni transkonfenali wkoll. Din mhix proposta dwar inġenji akbar Aħna għadna ma bdejna l-ebda valutazzjoni tal-impatt dwar il-ħolqien ta' standard wieħed Ewropew ta' trakkijiet kbar, kellna ħafna studji pożittivi, negattivi, vari, iżda sissa l-Kummissjoni għadha ma nidiċ l-ebda standard Ewropew li jippermetti jew jivalwa t-trakkijiet il-kbar biex jiċirkolaw madwar l-Ewropa kollha. U jiena nemmen bisħiħ li l-istati membri jistaw ikollom din l-għażla f'idejhom jiet tagħhom. Fuq il-mistoqsija tal-Awstrija, probabbilment l-iktar pajjiż komplikat f'dan il-qasam, għandek il-muntanji, għandek il-pożizzjoni ġeografika fej jinsab dan il-pajis u ovvjament l-Awstrija għandhom l-aħħarijiet biex jiddeċidu fuq dan il-punt. U ma jiddeċidu min, min u xiex jiċċirkola fuq it-toroq tagħhom. Fire! <laughs> Okay. Just, um, you know, dear friends, it's, uh, you know, uh, in last... Ikompli l-Kommissarju. L-aħħar Kommissjoni jina kont responsabbli fost ħafna affarijiet anke għal politika tal-binijiet u kwistjonijiet bħal dawn. U kena allarm li kien verità f'Berlajmon fej il-bini kien ħannar. U meta kien beda kulħadd beda jeqre tax kienem l-allarm, kienna eżerċizzi ta' taħriċ, imma wara li kienem dan in-nar, kienem bidla fl-attitudni u jerġa' jieħu l-allarm. Something is burning. No, no. And, and 2,000 people were e-, e-, evacuated themselves. Kienem evakwazzjoni eh, vera ta' malajr f'din il-binja ta' Berlajmon dak iż-żmien kienet kisbel qatt ma konna ksibna qabel. Inkomplu bid-diskors issa. Naħseb li l-istati membri għandhom bizzejiet kapaċitajiet jiddeċidu huma għandhom għandna tlet tlet stati membri li qed jippermettu dawn it-tip ta' trakkijiet, żewġ stati membri li bdew il-provi fuqhom iżda jekk nikkonsidra lili nifsi bħala politiku lokali ma naħsibx li mhix xi kwistjoni li nistgħu inġelu lil ħaddieħor jażel bil-fors. And, uh, and of course, uh, but technically you should all... Teknikament, ovvjament, jekk tidu tamlu dawn l-osservazzjonijiet tekniċi kollha u konsiderazzjonijiet tekniċi jistgħu kolkom aċċess għalihom fuq il-website ta' ACEA l-organizzazzjoni tal-manifatturi ta' dan it-tip ta' trakkijiet u għandhom ovvjament viżjonijiet u opinjonijiet pożittivi minnaħa tagħhom u mhix daqshekk ċerta li il-pis dejjem marbut matematikament mad-daqs tqis il-konstruzzjoni wkoll. Construction of axles and wheels tittoqgħod attent tal-kostruzzjoni tal-fusin u tar-roti u kollha x'imbagħad ikollok iktar pressjoni fuq it-triq. Iżda m'hemmx għalfejn qod tħolf daw dettalji tekniċi, din il-proposta miex qed titkellem dwar li tippermetti trakkijiet ikbar jiċċirkolaw madwar l-Ewropa kollha. Hija kwistjoni li l-esperti legali konsidraw il-liġi ma tipprojbixxix dan jekk żewġ pajjiżi permettu din iċ-ċirkolazzjoni ta' dawn it-tip ta' vetturi, imma l-kwistjoni hija jekk ikollok pajjiż wieħed imbagħad. Fejn hemm fruntiera waħda li tippermetti li dawn il-vetturi